Wara deċiżjoni tal-Komissjoni tal-Ekon tal biex jibdaw il-negozjati interistituzzjonali eh, skont l-artikolu 69 paragrafu 1 qed eh, niftaħ fuq il-ftuħ tal-seduta tal-ewwel ta' frar jiena ma ġevejt ebda ehm, oġġezzjoni u bekk aħna se segwu l-artiklu 69